Riprendiamo i lavori. Inkomplu bxolna skont l-agenda għanna diskussjoni konġunta dwar l-adezjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni għal protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali kif ukoll il-Qorti Kriminali Internazzjonali l-Istatut ta' Ruma. U għanna r-rapport ta' Ramon Auregi Attondo tal-dak x'Aqsam il-rapport wara aspetti istituzzjonali tal-adizjoni tal-Unjoni Ewropea għal-Konvenzjoni Ewropea għal-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bnedmin u l-Libertajiet Fundamentali kif ukoll istqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni il-Konferenza ta' Analisi tal-Istitut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali f'Kampala l-Uganda. U għalhekk jiena naddi minnu fih għal rapporter Jawregi għal erba minuti jekk joġbok. Muchas gracias, señora Presidenta. Grazzi, signor President, signor Kommissarju, signor Rappresentant tal-Konsil, naħseb li hawnhekk qegħdin f'ġurnata importanti ħafna. Iva, naf li f'din il-Kamra dejjem kull ġurnata importanti, imma naħseb li tassew naħseb li trattat tal-Lisbona ġie adottat fl-ewwel ta' Diċembru għalhekk il-mandat tal-Unjoni Ewropea ġie inkorporat ma' l-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem u dinakat waħda mill-akbar aħbarijiet fi proċess tal-integrazzjoni Kostituzzjoni Ewropea. Aħna l-ek għadin nessistu għal twetti ta' aspirazzjoni antika li huwa parti mit-triq Ewropea ta' kostruzzjoni tagħna li id-dinjotà umana drittijiet tal-bniedem id-demokrazija l-istat ta' dritt dawn kollha jagħmlu parti mid-DNA Ewropea. Dak illi kien eh, l-istorja Ewropea, dan ir rapport li ħana provaw għada iwaqqaf dan il-mandat li l-Unjoni Ewropea għandha issa mit-Trattat tal-Lisbona. U jiena nixtieq ngħidilkom daqsxejn x'inhu l-kontenut ta' dan ir-rapport. Kollox jiżvolġi madwar tliet idejat kbar. L-ewwel nagħti nfakru li mhux biss l-istati membri illi ħarsu eh, waħedhom id-drittijiet tal-bniedem issa hija l-Unjoni Ewropea permessa il personalità legali ġdida li jingħata permessa trattat ta' Lisbona dan id-dritt komunitarju u l-iżvilupp tal-istat komunitarju li jista' issa iwet u l-istati membri illi jissottomettu il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea għandna wkoll orti esterna li dejjem qed tigarantixxi dejjem ukoll imkien il dawn il-prinċipji jinżammu. Imbagħad għandna wkoll il-kwistjoni li ċ-ċittadini Ewropej issa għandhom dritt ġdid. Għandhom orti ġdida id-dritt illi huma jirrikorru għandin il din il-qorti sabiex jiggarantixxu li dawn id-drittijiet illi tagħti il konvenzjoni jitwettqu kemm dak li għandu xaqsam ma l-Istati Membri kif ukoll ma l-Unjoni Ewropea. ċoħ l-Istati Membri meta kun għadin jizviluppaw id-dritt komunitarju. Mbagħad hemm kwistjoni wkoll tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea, tal-Pulizija tas sikurtà illi qegħdin issa u ma sottometti wkoll għal prinċipji tal konvenji Ewropej tradittijiet tal-bniedem dan xi fisser fl-opinjoni tiegħi sinjuri dan ifisser illi sar avvant storiku kbir fil-proċess ta' integrazzjoni fil- bini tal-idea l-aktar bażika u essenzjali illi kif kont qed ngħid qabel jikkorrispondu ma' iċ-ċittadinanza Ewropea u d disnisa tal-bniedem. Imbagħad għandna wkoll tisħiħ tal-sistema ta' protezzjoni Ewropea drittijiet fundamentali għax apparti ċ-Charter ta' drittijiet u dak li qed jagħti l-Trattat tal Lisbona flimkien dawn huma univers qafas ta' Eh, protezzjoni legali kważi perfettu l-iktar avvanzat fid-dinja bekk isaħħaħ il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea viżavi pajjiżi terzi għaliex l-Unjoni Ewropea dejjem eżiġiet illi id-drittijiet tal-bniedem ikunu mħarsa dan ir-rapport jiżviluppa aspetti istituzzjonali, aspetti legali illi issa ħansemmi illi mistaqgħod insemmilkom għax l-importanti issa li ngħid illi hawnhekk ħanibdew proċediment ġdid Nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Redding bil-mod eh, rapidu kif appoġġaw il-mandat u kif ukoll il-Konsill ħajamilha dal-waqt din il-ħaġa għandna bekk dan ir-rapport li ġi ehm, imwaqaf flimkien ma' għafet u libe u nishtiq nirringrazzja u koll il-kollaborazzjoni ta' dawn il-komitati għalli ġissan għafas ta' negozz negozjati li jippermetti li nerġaw lura dan il-Parlament sabiex nipprovaw dan it-trattat u biex daw il pajzi kunu jistaw jirratifikaw l-adeżjoni għal Konvenzjoni Ewropea. Tassew aħbar tajba, Sinjuri. Grazzi. Grazie. Adesso Grazie ħafna. Issa għal kunsil nisimaw il-Segretar tal-Istat Lopez Garrido. Ikjoġbok. Molte grazie, Presidenta. Grazie ħafna, Sir President. Grazie ħafna li kulħadd kif kont kif kien qatt jgħid is-sur Hawrehi id-dibattitu li ħajkolna issa irridu narawh flimkien irridu narawh fid-dal ta' dan il-moment storiku U ument storiku għall-umanità fejn id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem mhux kwistjoni biss xi ħaġa li taqa' fidej l-istati membri u suġġett politiku tradizzjonali tas sekli li għaddiet imma ħajsir difiża propju tal-umanità. Issa, id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem tmur lilin mill-frontieri. U Inkunu nistgħu niddefendu dawn il-valuri universali b'mod aħjar. Il-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem hija waħda mill-ikbar teżori li għandha l-Ewropa. Imbagħad il-Qorti Internazzjonali, il-Qorti ta' Kriminal Internazzjonali, ukoll kol tmexxina lejn il-globalizzazzjoni ta' drittijiet umana, umani u il-difiża tagħhom konvenzjoni ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem biex nżid daqsxejn ma li qal is-Sinjur Hawregi kif ukoll ir-rapport eċċellenti illi għamel imbagħad għandna wkoll ir-rapporter Kristjan Dan Prega u Kinga Gall. U ma tkellmu b'mod eċċellenti fuq din il-kwistjoni u għalhekk ma tantx ħalluli x'inżid kull ma xtaqt ngħid huwa repetizzjoni ta' dak li tiġa qal is-sur Ħawregi din hija moment storiku tal-integrazzjoni Ewropea. U dana fil-fatt jimxi tfit ma' din novetat ġdida ta' trattat ta' l-Unjoni Ewropea, l-Konvenzjoni tal- charter ta' drittijiet tal-bniedem, u mbagħad għandna kwistjonijiet mhux biss politiċi hawnhekk anki tekniċi xoll li jrid isir bejn il-qorti ta' Strasburgu u l-qorti tal-Lussemburgu. Bejn it-tnejn li huma qegħdin inkopru l-kompetenzi kollha u apparti minn hekk. għandna wkoll żieda qawwija fil-kredibilta tal-Unjoni Ewropea fid-difiża u l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem għaliex aħna qegħdin nisolbu lil pajjiżi terzi anke pajjiżi Ewropej però li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea biex jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u qegħdin niggarantixxu għalhekk li dawn id-drittijiet jitħarsu u b'lek l-Unjoni Ewropea mhux biss il-membri tagħha imma anki qed titlob l-istess eh, impenn minn pajjiżi oħra. Fir-rigward tal-International Criminal Court, naħseb illi hawnhekk qegħdin f'mument ieħor storiku importanti ferm għaliex fis-ftit ġranet ħajkonna eh, reviżjoni tal-Istatut ta' Roma u din hija l-unika konferenza li hija obbligatorja li tittiltaqa' bil-fors biex issir ir-reviżjoni ta' dan l-istatut u sabiex ikun hemm bilanċ biex naraw daqsxejn xinu dal-avvanz eżatt li qed isir. Għalhekk għandna mument importanti ferm u l-lum stess fl-Unjoni Ewropea fuq livell ta' COPS għadin u għadha ħajaddi għant il-Koreper għadin jiġi studjati da' suġġett un bat il-ġimma diħna nittamaw li l li kun jista japprova anki dan il-kwistjoni. U din ir-reviżjoni e, issir anki kif skont l-istatut ta' Ruma. Għanna u koll per eżempju affajt simili għadin isiru madwar id-dinja għanna l-una sur per eżempju fil-Amerika Latina. Għanna dan il-Qorti Kriminali Internazzjonali li huwa kompromess ta' difiża ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll ġlieda kontra ir-reati kontra id-dinjeta tal-bniedem. Kien hemm pożizzjoni komuni tal-2003, pjantazzjoni fl-2004 u kellna wkoll ftehim fuq il-kooperazzjoni mal-qorti tal-2006 minnaħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata huma firmatarji mal-Istatut ta' Ruma u għalhekk parti minn sottomessi għal din International Criminal Court għalhekk tista' taraw kemm huwa importanti ir wol illi għandha din il-Qorti Internazzjonali kriminali internazzjonali fid-dinja u minnaħa taħħa l-Unjoni Ewropea tittaħdem sabiex titsaħħaħ din il-qorti kriminali internazzjonali. U il-konferenza ta' Kampala fl-Afrika trittajt li aħna maħnix kontra l-Afrika ma jdu naħdmu maħħom u għalek u importanti ħafna illi konna din konferenza ta' revizjoni miftuħa l-pajjiżi kollha flimkien ma' soċjetà ċivili illi ħat ippermettilna li ssir dan l-evalwazzjoni. U din il-qorti internazzjonali ħat tkun l-unika qorti kriminali permanenti internazzjonali. Grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi, issa nisimaw il-Kummissarju Redding. Grazzi, Presidenta. Grazzi, President. Jiena naqbel mal-kellima kollha u ma dawk il-parlamentari kollha li kienu qed jaħdmu fuq dan is-suġġett. L-isħubija tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni tal-Protezzjoni tad Dritti tal-Bniedem hija ta' importanza kostituzzjonali. Tassew ħattem il-kwistjoni tal-ħarsin tad dritti tal-bniedem fih dan l-Unjoni U tafu wkoll li trattat tal-Lisbona ma tamliġ biss bħala għażla bħala destinazzjoni. Għalhekk jiena nilqa il-fatt li l-Parlament Ewropew qed jieħu tant interess f'dan id-dokument mill-bidunet. Dan huwa interess li jidher ċar mir-riżoluzzjoni li ressa il-Parlament. Mod partikolari jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters tal-Kumitati Afko u Libe Għal xogħol siwi u l-kooperazzjoni tajba li għamnet fuq dan il-fajl. Nixtieq nirringrazzjahom ma' smieħ li ġi organizzat li kienet ta' utilità kbira u kienet tajnuna kbira biex irresqu qudiem dan il-fajl. La bozz ta' rapport mis-sur Ġeregi eh, huwa konformi mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni l-parti l-kbira. Ħansemmi numru ta' punti li fl-opinjoni tiegħi huma importanti. L-ewwel nett il-Kummissjoni taqbel li fl-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea eh, hija importanti anke għal protokolli addizzjonali tal-konvenzjoni li ma ġewx ratifikati sissa mill-istati membri kollha. Aħna nixtiequ li dan iseħħ. Fil-fatt ħafna minn dawn il-protokolli huma ta' importanza relevanti minħabba l-eżerċizzju ta' setat tal-Unjoni Ewropea. Hemm ċertu garanziji li mħadna f'dawn il-protokolli u dawn huma riflessi propju fiċ-charter. Għal daqstant, il-direttivi ta' negozjati m'għandhomx iwaslu l kummissjoni tinnegozja negozja dispożizzjoni li twassal anzi għandha twassal tiskuża ruħal kellima li l-Kummissjoni tiżgura li l-Unjoni tista' tidħol għal kwalinkwa mill-protokolli eżistenti. Imbagħad id-deċiżjoni għallima eh, protokolli de facto ħanidħlu l-lin mill-konvenzjoni nifisa din id-deċiżjoni tittieħed b'mod anonimu mill-Kunsill wara li jkun hemm il-kunsens tal-Parlament. fl opinjoni tal-Kummissjoni din il-pożizzjoni preferibilment iddaħħal il-protokoll addizzjonali kollha u tittieħed flimkien ma' din id-deċiżjoni li titratta propju fuq il ftejm ta' adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Huwa importanti wkoll li naraw is-sitwazzjoni speċifika tal-Unjoni bħala entità legali distinta b'setat autonomi li ser issir msieħeb kontratwali għal mekkaniżmu li għal-bidu kien infassal biss l-Istati membri. Għal daqstant, numru ta' proċeduri u adattamenti proċedurali għal leġizlazzjoni li huma meħtieġa minħabba l-speċifiċitajiet tal-kazistika tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk iridu mekkaniżmu apposta biex iqis il-liġi deċentralizzati mill-Istati membri. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu l-Unjoni kollha dritt li tissieħef fil-proċeduri bħala korrespondent f'każijiet imresqa kontra stati membri, per eżempju, meta jkun hemm fil-periklu il-liġi tal-Unjoni, għalhekk jiena sodisfatta li nara li il-talba tal-Parlament hija preżenti fir-rapport stess. Barra minn hekk jiena nappoġġa il-rapport bisħiħ li rikmanda s-sem tal-rappresentanti tal-Unjoni u l-korpi tal-Konvenzjoni b'livell indaqs ma dawk tal-partijiet kontratwali. Il-parteċipazzjoni bħal din hija element ewlieni biex ikun hemm integrazzjoni li timxi ħarir u biex l-Unjoni tidħol għal din is-sistema tal-konvenzjoni. Bħalma tistgħu tobsru din hija importanti ħafna għal preżenza tal-Orti ta' Strasburgu biex ikun hemm ħallef elett minn kull parti kontratwali. Aħna naqblu mal- mħallef full-time permanenti li jkun elett mill-Unjoni Ewropea jkollu l-istess obbligi u l-istess mirijiet bħal mħalfin l-oħra. Mħallef ad hoc li intervjeni f'każijiet biss li u kontra l-Unjoni jew li involvi l-liġi tal-Unjoni. Din fl-opinjoni tagħna ovvjament ma tkunx biżejjed. Għana bżonn ta' mħallef permanenti. għanna bżon il-proċedura normali li tapplika fil-elezzjoni ta' dan imħallef u dan ifisser li l-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill ħa taħtar imħallaf minn proposta ta' tlet kandidati prezentati mill-Unjoni Ewropea u jiena naqbel għalhekk ma bosta rapport li jrid ikun numru xira tal-membri tal-Parlament Ewropew li jieħdu sem li jkunu jistgħu jieħdu sem fis-sessjonijiet tal-Assembleja meta jinħatru l-imħalfin tal-Qorti Ewropea il-proċedura għall-lista ta' dawn il-kandidati miex kwistjoni li kwistjoni tal-ftejim per se, iżdajja kwistjoni għalina. Aħna rridu namlu dan b'mod ta' regoli interni legali u jiena nħoss li l-Parlament għandu jkun involut bl-istess mod li jiġi provdut mill-artiklu 255 fir rigward l-elezzjoni tal-kandidati tal-Qorti ta' Ġustizzja din hija direzzjoni interessanti u rridu nażaminawhom. Membri onorevoli palma tafu l-Presidenza Spanjola tati priorità kbira għal dan id-dossier u l-Presidenza Spanjola tixtieq telħaq bil qabel it-tmim ta' Ġunju. Jekk il-Kunsill jista' jelħaq bil sa dak iż-żmien li nittama li jekk ikun dan jippermettilna mbagħad li nibdow negozjati ta' adeżjoni wara s-sajf. Palmat ġematajn ilu fi Brussel jiena ħan li l-Kummissjoni bħala l-negozjatur tal-Unjoni ħajibqa jżomm il-Parlament informat matul il-proċess ta' negozjati kollha. Issa, fir rigward l-affarijiet Ewropej, din kien propju dan nixtaqt ngħid imbagħad għandna wkoll il-kwistjoni tal-drittijiet internazzjonali, drittijiet tal-bniedem internazzjonali. Fl-1998 138 pajjiż ħadu pass il qudiem meta adottaw istatut ta' Roma ta' Ruma u għall-ewwel darba ħolqu orti kriminali internazzjonali biex jiżguraw li min ikun għamil reati kontra l-umanità u reati tal-gwerra ikunu jistaw jiġu kundannati. Il-qorti bdiet taħdem fl-2003 fil-fatt. Issa għanna il-konferenza ta' eh, analizi f'Kampala seba' snin wara li tistedinna namlu analizi bikrija tal-attivitajiet tal-qorti, tal-isfajdi li jettaffaċċa, kif ukoll ta' kemm hija effiċenti l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-attivitajiet tal-qorti aħna nafu li hija operazzjonali kollha kemmi iżda għada fl-istadju bikri tagħha u għalhekk m'hemmx ċiklu ġudizzjarju li ntemm Iżda jiena nħoss li jekk nikkonsidraw ħames pajjiżi mbeda proċess, proċess ieħor ħajibda fil-5 ta' Lulju u każ ieħor jinsab fl-istadju ta' qabel il-proċess anki għal għal DAR u DRC. Din ovvjament hija qorti tal-aħħar possibilità l-aħħar għan li tintuża. Ovvjament jekk tista' tissolva qabel dawn ir-reati ovvjament jaqgħu għal rati oħrajn rridu najdu li rridu investigaw dawn il-każijiet kemm jista' jkun fuq l-Qorti Nazzjonali iżda din il-Qorti Kriminali Internazzjonali kienet ta' deterrent għall atroċitajiet li jistgħu seħħu fil-ġejjieni għaliex issa min jem reati bħal dawn jafu li l-ġustizzja ħad tibqa' eh, terrenja u għalhekk il-qorti qed taffaċċja ċertu sfidi. Fir-rigward ir-ramifikazzjoni tal-Bangladesh waslet li jkun hemm ħafna partijiet għall-statut ta' Ruma biex issa numru 111 madana kollu għacħar li rridu morru għall aċċettazzjoni universali kemm tal-istatut kif ukoll tal-qorti. Il-qorti għandha bżonn nissemmu l-kooperazzjoni ta' kull stat li qed jipparteċipa l-Istatut ta' Ruma u anke dawk il-partijiet li mhux jieħdu sem sem kif ukoll l-organizzazzjonijiet reġjonali u lokali. Il-qorti ma tistax taqdi rwola mingħajr ma l-istati membri ma jarrestawx dawk il-persun individwi infittxija mill-qorti. La jista' jkun hemm ħarsien u laqqas jekk ma jkunx hemm ħabsijiet għal dawk li jiġu kundannati. Ma tista' topra sew. U għalhekk l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea l qorti f'dawn l-aħħar snin, f'dawn l-aħħar għaxar snin, edha propju issolvi din il-problema. Aħna bħala Unjoni Ewropea konna fil-bażi ta' din il-qorti u mill-bidunet bdejna nappoġġaw it-twaqqif tal-arti bħala mekkaniżmu importanti biex ifas biex iwaqqaf in-nuqqas ta' kastigi u tirrenja ġustizzja. Nafu li kien miljoni ta' nies li jkunu soġġetti għal dawn ir-reati iżda ftit huma dawk responsabbli li jitresqu dim il-qorti. Fil- l-ICC li tkun effettiva din hija xi ħaġa indispensabbli biex niġġieldu din nuqqas ta' kundanna għal dawn ir-reati u biex ikun hemm ordni internazzjonali. Għalhekk aħna konna nappoġġaw il-qorti b'diversi odot u metodi għad dispożizzjoni tagħna bħalma qalet il-Ministru għandna l-pożizzjoni komuni liġi trasposta f'pjantazzjoni, aħna konna l-ewwel organizzazzjoni fil-fatt li tħanna ftehim ta' kooperazzjoni u assistenza mal-qorti u dana minni fl-2006. U qegħdin nagħtu lill-ICC appoġġ politiku diplomatiku bisħieħ flimkien ma' dialogu politiku stqarrijiet u anki l-inklużjoni tal-klawżoli tal-ICC fi standards internazzjonali li se saret prassi standard għall-Unjoni Ewropea. Mill-2000, mis-sena 2000, l-Inizjattiva Ewropea li mbagħad saret l-istrument ta' dritti tal-niedem u d-demokrazija waslet għal 29 miljun bħala għajnuna l-Qorti Kriminali Internazzjonali, mod dirett u mod indirett ġew adottati wkoll numru ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-libertà, ġustizzja u demokrazija fl-istati membri differenti u ħadu semmu kol l-istati membri għall-investigazzjonijiet u l-inkjesti fuq il-livell nazzjonali. Ġifri aħna tagħmlu l-almu tagħna sabiex il sistema tavvanza kemm jista' jkun ovvjament għatfadal ċertu t-tip li jrid iseħ, iżda kullħat irid jieħu sem madwar id-dinja biex dan l-għan nħuħ.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 nitkellem dwar il-rapport Hawregi, nishtiq nifraħ li rapporter għal dan ix-xogħol siwi ħafna, eċċellenti li fid-dettall jimxi għal vantaġġi u l-sfidi li qegħdin jaffaċċaw li qegħdin naffaċċaw fir l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall Konvenzjoni Ewropea għall Protezzjoni tad Drittijiet tal-Bniedem u l Libertajiet Fundamentali għal kumitat għafet dan huwa xogħol siwi ħafna u nixtieq nitkellem dwar il-vantaġġi li hemm biex meta firmajna għal din il-konvenzjoni. Wara trattat tal Lisbona daħal fis-seħ jidher ovvju li din kienet tama li jenna nħadnu għal iktar minn 30 sena li dan iseħħ u nittama li l-adeżjoni għal din il-konvenzjoni din ser toħloq dialogu aħjar bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi u turi li l-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq drittijiet u stat ta' dritt. L-istituzzjonijiet li huma parti mill-Kansil tal-Ewropa ħajkunu soġġetti issa għal reviżjoni mill-Qorti ta' Strasburgu u imbagħad ser ikun hemm ukoll standard waħdini għal drittijiet tal-bniedem. Jena nħoss li l-firmar għal din l adezjoni opportunità biex l-Unjoni Ewropea tissieħab ma' protokolli addizzjonali per eżempju. Per eżempju, l karta revizjonata li ħatati aktar ħarsin l-Unjoni Ewropea. Jena nħoss li l-Unjoni Ewropea barra minnek tista' tkun parte minn entità fiħdan il-Kunsil tal-Ewropa u naħseb li din tista' tkun waħda mill-vantaġġi li nieħdu sem f'dan li nidħlu fi subija din il-konvenzjoni. Jiena nħoss li rridu naraw is-speċifiċitajiet tal-Unjoni Ewropea. Minnaħa, iżda minnaħa l-oħra rridu wkoll nżommu sistema ġurisdizzjonali fi Strasburgu li kienet effettiva ħafna. Grazzi, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Gall fisem il-Kumitat Libe għal żewġ minuti. Grazzi, kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja il-rapporter tal Lafko għal xogħol sibu għal kollaborazzjoni li taw. Jiena nħoss li din il-kollaborazzjoni sfiqa bejn l u l-Libe kienet ta' kontribut importanti biex namlu bidla f'dak li għandu x'jaqsam dan is-suġġett u dan permettinna wkoll niddiskutu dawn il-kwistjonijiet anki xi kultant kontroversjali. L-adeżjoni għal din il-konvenzjoni ovvjament hija valur miżjud anke ċittadini. Dan kien lan li aħna provajna niksbu. Huwa importanti wkoll li kunem hemm informazzjoni għat ċittadini tal-possibilitajiet li għandhom. Madana kollu ma rridux namlu stennijiet zejda għat ċittadini tagħna. Jien issa nixtieq niċċara ċertu affarijiet, per eżempju rabta bejn il-qorti ta' Lussemburgu u ta' Strasburgu xejn ma jinbidel fir rigward il-kompetenzi. Huwa importanti li Ir-riforma tat Tribunal ta' Strasburgu s-seħ la darba li jkun hemm l-adeżjoni u imbat jiena naħseb li dan għandu jseħ bil-inqisu wkoll dak li huma r-realtajiet tal-istati membri differenti, dawn l-istati membri jridu jadattaw ruhom għal din ir-realtà ġdida. Ovvjament dan huwa pass importanti iżda m'għandix ixekkel dak li diġà jaħdem u li qiegħed fis-seħ dak li għandu x'jaqsam l-attività marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. Anzi għandha saxħa l-istituzzjonijiet diġà eżistenti biex bekk tkun ta' velur miżjud għal rispett tal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi, issa nibdew id-dibattitu mal-kellima fisem il-gruppi politiċi. Nibdew l-ewwel bl-Onorevoli Andri Kiene għal żewġ minuti fisem il-PPE. Jekk You, Madam President, Madam Grazzi, il-konferenza televizjoni tal-ICC na istennewa huwa verament importanti ħafna fl-evoluzzjoni tal qorti nf'issa. Il-konferenza tal-Revizjoni hija opportunità tajba l partiti interessati sabiex jaħsbu dwar in-nuqqasijiet li jeżistu fl-ICC u biex jipproponu bidliet Eh, potenzjali. Nixtieq insemmi xi punti li l-Istati Membri Ewropej kif ukoll id-delegati tal-IP għandhom ikollhom fuq l-aġenda waħda mill kwistjonijiet hija li npoġġu pożizzjoni naraw xi pożizzjoni ta' msieba transatlantiċi tagħna fl-ICC innuqas ta' parteċipazzjoni minn tal-Istati Uniti fl-ICC hija l-iktar fattur importanti li jnaqqas ir-relevanza tal-ICC għalhekk ikun li ħafna kieku l-imsieħba Amerikani jgħidulna eżattament x'inhi l-pożizzjoni preżenti u l-impenn tagħhom għall-ICC jina nixtieq inħeġġeġ l-Unjoni Ewropea sabiex tinsisti fid-diskussjoni r-reviżjoni ta' artiklu 124 Marruf ukoll bħala dispożizzjoni transitorja tal-Istatut ta' Ruma li jippermetti l-Istati membri biex jażlu bli il-ċittadini tagħhom ma jkunu soġġetti għal ġurisdizzjoni tal- Eh, l-ICC għal periodu għara revizjoni tal-istatut dan huwa nuqqas eh, illi għandu jitneħħa u ħaġa oħra l-aħħar mhux li nħass nixtieq ngħid l-Unjoni Ewropea trid taħdem biex ikun hemm l-iktar ratifikazzjoni u implementazzjoni wiesa tal-Istatut ta' Ruma ma' dawk il-pajjiżi li għadhom ma ratifikawx dan għandu jkun l-għan tal-Unjoni Ewropea waqt in-negozjati anke ta' tkabbir u l-eżerċizzi ta' adeżjoni ma' l-istati membri potenzjali ġodda. se iridu npoġġuh ukoll fuq l agenda tagħna mar-Russa, speċjalment meta nqisu li għana għadna qegħdin ninnegozjaw il-modalitajiet tal ftajim ta' sħubija l imsieħba Russi. Grazzi, fisem eh, l-SND l-Onorevoli Serra Kjani għal minuta u nofs. Grazzi, President. L-ewwel qed nirringrazzja l rapporter għax-xogħol siwi li għamel fuq l adezjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni Ewropea għall protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Din hija benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej għaliex issa ħajkun hemm tribunal ġdid estern mill-Unjoni Ewropea li ħajżgura li ċittadini Ewropej dejjem ħajkollhom id-drittijiet tagħhom mħarsa fil prinċipju ta' demokrazija l-ħarsin tagħha dejjem iċ-ċittadini rid ikollhom min jiddefendihom u għalhekk huwa importanti ħafna li kwalinkwa nazzjon li eh, ikun qed jisieħef din il-konvenzjoni kulħadd iżomm ir-responsabbiltajiet tiegħu. Huwa importanti li jkollna entità indipendenti billi jkun hemm eh, sem tal-Kunsillu tal-Parlament f'din l-entità u li l-Kunsillu l-Parlament ikunu involuti u marfa fil-proċess ta' konsulenza Huwa importanti wkoll li nifmu il-mekkaniżmi tal-dawn ta' din il-konvenzjoni u għandhom id-dritt ukoll l-ċittadini Ewropej li jkunu jkollhom tarif meħtieġ. Rridu li kunem linji gwida u affarijiet ċari li juru eh, din l-adizjoni ser tfisser. Grazzi, issa fissem l-alde l-onorevoli daff għal minuta u nofs. Uh, uh, uh, accession of Isħbija tal-Unjoni Ewropea ma' l-ECHR ila ġejja. Ija parti essenzjali sabiex ija l-aħħar parti essenzjali ta' stampa iktar biex konna stampa kompluta ta' reġim ta' drittijiet tal-bniedem illi għat illi huwa mħeġġeġ mill-qorti tal-ġustizzja supervizjoni tal-supervizjoni tal-qorti tal-Strasburgu hija miżura komplessa għaliex hija quid pro quo. Sabiex il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tkun vinkolanti. Hija turi moment ta' konsensus ġdid importanti Fos dawk bħal l-Ingliżi tradizzjonali illi dejjem kienu favur approċ ta' kunsill tal-Ewropa konvenzjonali u federalisti bħal bħali illi dejjem konna favur l-approċ supranazzjonali. Dan iż-żwieġ huwa adattat ħafna. Fument palissa, fument pal dan ta' politika ta' koalizzjoni bejn il-konservativi u il-liberali demokratiċi fl-Ingilterra. Grazie. Grazie per il gruppo Verde Alleanza Libera Europea. L'onore. Fisem issa il-ħodor l-għale s-sur Lokbiler għal żewġ minuti. Die Verabschiedung des Rom-Statuts L-adozzjoni tal statut ta' Roma u t twaqif tal-ICC huma storja ta' suċċess. U għandna ħafna eżempji illi juru dan. Kienet l-ewwel darba fl-istorja illi rappreżentanzi għolja tal-istat jekk mhux ċivili kif kol militari jistgħu jittalla quddiem il-qrati jekk jagħmlu reati kontra l-umanità jew inkella jkunu responsabbli għal dawn ir-reati. Għandajna appoċ ħieħa xol tal-ICC u għanna komplu natu dal-appoċ anke fil-futur. Nkomplu nsaxħu l-ICC u niproteġu l-indipendenza tagħha. Il-konferenza tal-revizjoni ta' Kampala ħa tħares lej situazzjoni u tara xem bżon jittajjeb xħadem u sa minn issa stess nistaw naraw illi fuq livell nazzjonali l-istati individwali jridu jipprovaw jgħaddu liġi jew inkella jimplementaw l-leġiżlazzjoni eżistenti li tkunu konsistenti sabiex ikunu nistgħu nagħtu l-appoġġ l-ICC ħafna nies ħafna minnhom eh, jibżaw jarrestaw ċittadini importanti f'pajjiżhom kif qalet is-Sinjura Reding il qorti kriminali. Teħtieġ dilajnuna u dan l-appoġġ sabiex tkun tista' tkun kredibbli. Din il-konferenza ta' Kampala trid titratta wkoll id-definizzjoni ta' dawn ir-reati u l-istatut ta' Ruma ipprovdiet ħidma preparatorja eċċellenti stess li huwa rifless fir-riżoluzzjoni tagħna f'din il-Kamra aħna din itolbu l-Istati Membri u l-Kummissjoni sabiex jaħdmu bis-sħiħ fuq l-adozzjoni ta' din id-definizzjoni fl-istatut sabiex din tkun tista' taħdem ukoll fl-ICC dun konsiderazzjoni wkoll illi Ma jistax ikun hemm tnaqqis mill-indipendenza tal-qorti, ngħid tal-darbohra kemm importanti li l-Unjoni Ewropea tiġi rappreżentati f'din il konferenza fuq l-ola livelli. Sabiex inkunu qegħdin nagħtu l-appoġġ tagħna kif ukoll nagħtu eżempju tajjeb. Grazzi. Sur Fox għal-minuta fisem li CR. Aħna Rridu nħarsu id-drittijiet tal-bniedem maħniex konventi li l-Unjoni Ewropea tifferma dan il-konvenzjoni ħaġa għalija kull stat membru individwali ġewwa firmatarju sa' konvenzjoni għalhekk x'in il-benefiċċju li l-Unjoni Ewropea tiffirma wkoll. Jiena kun kuntent ħafna kieku jkun hawn xi ħadd hawnhekk li jkun jista' jtini eżempju prattiku ta' kif il-dritt tal-bniedem ta' kostituent tiegħi ikun protett aħjar jekk l-Unjoni Ewropea tiffirma konvenzjoni. Bħalissa l-Istati membri mhumiex meħtieġa li mhumiex m'għandux għalfej jagħmlu din il-konvenzjoni applikabli direttament fil-liġi domestika tagħhom. Inti nkun ċerta li jekk l-Unjoni Ewropea tiffirma din il-konvenzjoni, Ehm, li pożizzjoni ma tibqa l-istess. Jiena ma nixtieqx li l parlament eh, ta' Renjonit kollu jibdel il-mod kif hu jiddeċidi illi ħares id-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li din hija biss raġuni kif biex l-Unjoni Ewropea tiżer isa importanti fuq livell internazzjonali fl-opinjoni tiegħi dina biżejjed biex raġuni biżejjed biex ma tiffirmax fil-fatt. Grazzi għal eh, GUNGL naddu s-sassur Scholz għal-minuta u nofs. Grazzi, Signora President. Il-grupp tijaj jilqabis eh, il-sħubija eh, tal-Unjoni Ewropea ma' konvenzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Anzi, din tkun ħagġut li forsi kollega tijaj jissur Fox sara kik jismaħħa. Importanti għaliex għandna madwar 30.000 ilment fis-sena fl-2009 kellna 2000 deċiżjoni sentenza mill-qorti. Kellu, bil-fors. L-Unjoni Ewropea ovvjament għandha l-qorti tagħha imma din hija differenti mill-qorti ta' drittijiet tal-bniedem mhix għadhemmek biex tħares id-drittijiet tal-nidem biss, wara kasa billi mux mhux sewwa ngħidu li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-passat ma kellix rwol esklusiv fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem il-Kunsil tal-Ewropa. Għal l-isħubija tal-Unjoni Ewropea ma li sej, ċar tkun ħaġa storika, ċertament tkun benefiċċju għat ċittadini tagħna toħloq qafas sa' drittijiet tal-bniedem li jkun ħala mħares aħjar għaliex ikun vinkolanti mhux biss għall-gvernijiet imma tkun vinkolanti wkoll għall-istituzzjonijiet u dina jkun sinjal qawwi għaċ-ċittadini tagħna li f'dak li għandu x'jaqsa ma' drittijiet tal-bniedem eh, dawn dejjem ħajsa bis bisħieħ u jekk l-istituzzjonijiet tal komunità jeksu drittijiet tal-bniedem u m'għandhom id dritti li jirmentaw. aħna għanna nintrabtu illi l-provaw nsibu laqwa soluzzjonijiet għal problemi tekniċi f'dan il-proċess. Grazzi għalli pidis il-Sinjura Mesha Smith. Is-Sur Mesha Smith. Grazzi għat mill-vantagġi illi l-Unjoni Ewropea jina għatma l-konvenju Nistgħu naraw pereżempju każ ta' persuni illi kellhom jiffirmaw pereżempju kontijiet folot kollegi li ma jistgħux jagħmlu li jixtiequ ċittadini li ma jistgħu jduru fuq ħadd għall appoġġ Jiena favur illi nissieħbu jiena naħseb illi Għazina ma xie ideja tajba, nasib li hemm ħafna inqas vantaġġi minn dawk, minn daw il-vantaġġi li għadni kif semmejt. Għandna l-qorti tal-Lussemburgu wkoll għandna ta' mnek ta' libertajiet fin-nofs. Tumni. Jekk l-Ewropa tkun iżjed dan ifisser li l-Istati Membri huma inqas Għanna kustjoniet pa' libertà tal-espressjoni, ċensura, dan affarijiet nazzjonali, l-Unjoni Ewropea m'għandix timxi f'dan id-direzzjoni għax mhux affarija. Grazie. Eh, la parola all'onorevole Sinclair. Grazie ngħaddi issa s-Sur Sinclair fissam il-membri mhux affiljat. Thank you, Madam President. Grazie, Signor President. Il-rapporter fil-rapport jgħid li sħobija li CHR ħatħares il-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jiena kun iktar interessat fi fil-ħarsin ta' ċittadini ta' kostituzzjoni tiegħi fir-Renju Unit aħna din il-liġi inkorporanja fil 19 u għanna karta li taffetwa il-rati kollha tagħna fil-manifesta gvern konservativ konservattiv dan wedu il ħaj revokaw l-att ta' drittijiet tal-bniedem imma huma smissaw kienu jafu li l-istat tal-Lisbona issa għamel l-Unjoni Ewropea dita legali kif għal George Orwell il-kidba issa saret u hemm ċertu nis li għandhom drittijiet iktar minn ħattijħor. ieħor. Milux, per eżempju, kien hemm problemi u ksur tal-paċi għaliex kien hemm Ma tantx eh, il-Green Belt Land tagħna sa ma tantx fadal minna il-priorità ta' kura tas saħħa u l-edukazzjoni kollox qed isir għaskapitu ta' minna ħalla sittaxxi. Jina naħseb li l ta' drittijiet ta' bniedem nagħmlu ħsara biżejjed. Forsi r-rapporter jixtieq jiġi fil-kostituenza tiegħi u jara bajneħ kif l-art tagħna um, um, Naħajnu l-valur kolla li kella, il-djar, il-propieta, ma tbaqa la valur ta' xejn. U jista forsi anki jara xi design trak bil bizrar jiprof fit-toroq. U jista jara zida fil-attività kriminali. Dawn huma bis traġedji żgħar xejn meta mqabbel mal-proġett importanti li l-Unjoni Ewropea. Meta nħarsu drittijiet tal-bniedem ta' grupp ta' ċittadini nkunu qegħdin naqsu drittijiet ta' grupp ieħor. M'għandux ikunu dawn Eh, l-uffiċjali jiddeċidu minnu speċjali mill le fil-Unjoni tagħna gvern kbir li għamil ħafna wedid f'dan il-qasam fisem id-demokrazija permettulhom jekk joġobkom issa eh, użawn il-wedid. Grazie, diamo ora la parola agli altri oratori iscritti. Vi prego per Grazie, naddi l-kelma għal-kellima. Aħrajn iżda zommu mal-ħin allokata likom. Għal-żoġ minuti s-Sur Mendes de Vigo. Grazie, signor Presidenta. Grazie, signor President. Issa xi 23 sen ilu jiena kelli l-opportunità illi nassisti għal firma ta' ftehim bejn il-Kummissarju Ewropew Jack Delor Marcelino bieħa biex aħna nissieħbu mal-konvenju ta' drittijiet tal-bniedem ilu 23 sena issa. U Henry ħaj meta saqsewħ il-poeta għallu li fejt ixtiq tmut inti u għal fl-Ingilterra għalix kif tistaw għax hemmhekk kollox isir eh, bid dawmin u kif qegħdin nistgħu naraw sinjuri ċertu affarijiet ilhom xi mitej sena lura hemmhekk. Il-partit tiegħi huwa favur dina s-sħobija. U nixtieq nirringrazzja r-rapporter sur Hawriga. Għonek għadin natu garanziji li ċittadini, għadin natu ktar garanziji li ċittadini li l-atti tal logali tal-Unjoni Ewropea jkunu konformi ma dawn id-drittijiet li huwa eh, rikonoxxut bħala l-Karta tad drittijiet tal-bniedem u dan qed jiftħilna triq biex insolvu ħafna problemi ta' natura teknika u legali illi jistaw umur u d L-Unjoni Ewropea minkajja ċertu propaganda ta' ċertu ħut ta' dawn in-nies f'din is-sala u hija xi ħaġa internazzjonali u għalhekk jagħmel sens li aħna nissieħbu. Samejna ħafna punti konkreti jena kol ma nishtiq najt u bħalma qalet il-Sinjura il-Kommissarju Redding biex nħedġeċ il-Konsil biex jagħti mandat mal-arkem jista' jkoll il-Kommissjoni biex tinnegozja ħalli mal-arkem jista' jkun ikollna l-konvenzjoni eh, sħobija tal-Unjoni Ewropea ma' din il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem. Grazzi ħafna ngħaddu issa l-Sur Lopez Sakija għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, jina ħaninaqat fil-augurju ma għal-rapporter u għal-kull minn ħadem fuq dan il-rapport. L-istess mod kif matul din is-sena waqt il-leġiżlazzjoni tal-Parlament kellimna fuq il-kriżi ekonomika aħna edna li hawnhekk qegħdin nitkellmu issa mhux biss fuq is-suq intern imma fuq iċ-ċittadini tagħna importanti dan huwa Bill of Rights li jrid jieħu konsiderazzjoni realtà politika tal-Unjoni Ewropea jrid isaħħaħ id-drittijiet taċ-ċittadini fil-mandat li għandna f'artiklu 6 tat Trattat tal-Unjoni Ewropea ċoe li nissieħbu ma' Konvenju Ewropew ta' drittijiet tal-Bniedem din is ħubija bl-ebda mod mi qed naqas id-drittijiet fundamentali li qegħdin jikkorantixxu l-ċittadini Ewropej lill istati membri propju għaliex huma ċittadini tagħhom anzi qiegħed jimmultiplika jissaxħax u jirdoppja il- ħarsin ta' drittijiet tagħhom dan huwa proġett komuni jiena bħala membru tal-Kumitat Libe. Aħna ħad nasib il-problemi kollha li jista' jkun hemm din il-kultura maqsuma ta' drittijiet komuni ġifi ta' drittijiet. Aħna zorna l-Qorti ta' Ġustizja tal-Unjoni Ewropea il- il-qrati kollha valuti għandna laqa oħra fil-aħħar ta' Ġunju fejn ħajkollna rappreżentanti tal- tal-qrati, maġistrati mħalfin sabiex naraw se tkun il-garanzija legali għal ċittadini tagħna li jagħtalhom ħart ehm, li huwa mallef eh, Ingliż kien qal illi ma jeżistux drittijiet mingħajr garanzija legali ma teżistix garanzija legali mingħajr imħalfin bl-istess mod li għad ma jistax ikun l-Ewropa jekk ma jkunx hemm ċittadini u ma jistax ikun hemm ċittadini Ewropej jekk huma ma jkunux jafu li l-kostruzzjoni Ewropea id e, drittijiet tagħhom bħala membri ta' din propju l-Unjoni Ewropea stess. Grazzi. L-Onorevoli Xak għandu minuta u nofs. Thank you, Chair, dear colleagues, ladies and gentlemen. As we review the Grazzi, President, kollegi. L-Istatut ta' Ruma jfakkarna illi il ħol issa ifisser li għanna suċċess demokrazija kif ukoll biex aħna nosservaw liġi internazzjonali u bil-mambri stati kollha illi japplikaw din istatut ta' Ruma issa aħna bdejna triq ġdida biex ikonna ambizzjonijiet u responsabiltajiet għal dak li nxaqsam is-slim u l-ġustizzja u jkollna evalwazzjoni kritika importanti iżda l-ICC hija diġa istituzzjoni importanti biex niżguraw illi dawn il-valuri fundamentali ma jkunux biss Ewropej, iżda wkoll universali. Dan huwa l-aħħar eh, l-aħħar riżultat iżda fl-aħħar mill-aħħar dan huwa riżultat importanti. L-istati membri membri u l-Unjoni Ewropea jridu jkomplu l-impen tagħhom għal ICC jew il-prinċipji li niżguraw illi nadattaw linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar l-ICC. Huwa obbligazzjoni ewlenija li aħna naġixxu kontra dawk li jagħmlu kriminalità eh, jagħmlu reati kontra l-umanità bil-Trattat ta' Lisbona qegħdin naħdmu biex ikonna eh, forum komuni dwar din il-politika u rappreżentant Oli trittir ukoll tirrappreżenta dan l-Istatut ta' Ruma flimkien ma' dawk u koll imsiħba li fuq livell internazzjonali huma mitla u anki e, Turkija. Iżda u koll Stati Uniti u koll trid tidħol fid-dialogu biex bekk tagħmel kontribuzzjoni għal din il-ġustizzja u anki li tingħaqad. U għalek jiena nishtiq nażigura li ċittadini tagħna illi ovvjament il-konvenzjoni ta' deħek mhux tiġi invokata. Irridu naħdmu flimkien mat Turkija u l-Istati Uniti biex niġġieldu l-aspetti negattivi fl-Iran fejn naraw illi l-istupru u t-tortura hija xi ħaġa illi qed tiġi attwata fuq ċittadini mill-gvern. U allura rridu naħdmu fuq il-globalizzazzjoni jew l-universalità ta' drittijiet umani, il-ġustizzja u stat ta' dritt u l-ICC huwa strument importanti biex nilħu dan il-għan. U għallek l-appoċ għal dan il-qorti tkun uh, ukoll globalizzata u l parlament il-qorti Ewropa Ewropew kien qed jaħdem bisħieħ fuq din il-kwistjoni wkoll. Grazzi. Kollegi, vi prego di... Jekk joġobkom, kollegi, osservaw iż-ħin ta'kom għaliex inkella mhux se jkollna ħin għal catch the eye. Issa nisimgħu l-Onorevoli Afner għal minuta. Signora President, kollegi, Hawnhekk aħna qegħdin naħdmu fuq uh, livell supranazzjonali għal uh, sistema legali. Nistgħu naraw kif dana kollu importanti jekk aħna nqisu l-violazzjonijiet ta' drittijiet umani u nqisu l-pajjiż l-istorja tal-biża ta' pajjiżi. Għaliex fil-fatt il-Ġermaniżi ma wetqux reati terribli fl-istorja permezz ta' violazzjoni u ksur tal-liġi, iżda għamlu dan għal dak li xaqsam l-lut l-omosessuali l-kristjani għamlu għek għalix raw din il-ħagġa bħala eh, dover dmir. Issa, wara n-nies għalu Iva, kienu għedin jgħidu dak li kien eh, ġust, dak li kienet eh, eh, fil-liġi u wieħed nistax azzjoni wara. U għalek naraw id-djufijiet fis-sistemi legali tagħna u allura bekk din il-ħaġa aħna bl-ICC qegħdin nagħmlu pass il qoddim Dan ifisser li kulħadd se jkun jaf fil-ġejjeni illi għanna xaħġa li tmur li l-in mill-liġi Ewropea illi kullħat irtijati rendi kont. Dan huwa progress eccellenti e kifinu l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropeja għal eh, konvenzjoni għad drittijiet tal-bniedem. Jina dejjem iġġilit għal dan, m'għandix biżejjed ħin, iżda nħu pjaċir illi issa din hija xaġa approvata u nirringrazzja l rapport għal rapport eccellenti. Grazzi l-onervali t kal minuta. Signora President, il-Partit Nazjonali tiegħi, il-Partit tal-Konservattivi, jiena konservattiv jekk ma tafux, eh, minn qabel konna esprimejna tħassib dwar l-ICC u l-inforzar tal-ġurisprudenza internazzjonali eh, kif għanna fl-Istatut ta' Ruma għal dak li għandu xaqsam ir-reati kontra l-umanità u ġenoċidju fost oħrajn. Issa l-10 anniversarju tal-Istatut u t tul fis seħħ tiegħu issa jtina opportunità biex aħna namlu valutazzjoni ċara tal-wol tal-ICC u jina jidher li jissa li il-qorti eh, dżam madmir tijaw u ovvjament njora eh, kwistjonijiet kontroversjali u jieħu azzjoni kontra kriminali. U allura aħna rajna illi issa il-qorti għandu imparzjalità fuq livell globali u il-segwiment ta' kazijiet politiċi eh, hija xi ħaġa li ma, ma, ma, ma seħħitx u il-Renju Uniti ma mal-ICC taħt il-gvern il-gvern ta' qabel u forsi il-koalizjoni liberali konservativi tal-ġimgħa l-oħra issa jtina opportunità li mill-ġdid nivvalutaw ir-relazzjoni tal-Renju Unit mal-ICC u bekk aħna nistgħu nagħmlu tajjeb għal xi oqsma eh, kontroversjali. Ma nistax nħallu l-interessi ta' Unit ikunu kompromessi mill-ICC fl-istess waqt irridu nirrikonoxxu illi f'ċerti ċirkostanzi l-ICC tista e, jista jkollha rwol e, għal dak li xaqsam biex neħu l-impunità għal dawk id-dittaturi illi ovvjament qegħdin jaġixxu b'dan il-mod negattiv. Grazzi. Grazie, la pa. Grazzi, issa nisimaw l-Onorevoli Verġa għal minuta u nofs. Merci, Madame la... Grazie, President. Signora President, Ministru, kollegi Jiena nixtieq nitkellem dwar il-ECHR kif ukoll l-ICC u nirringrazzja lill-rapporter għal kwalità tax-xogħol u għal fatt illi il-rapporter is ħafna mill-idejat illi aħna ressaqna. Issa xtaqt nisħaq żewġ punti li jiena ħassejt li huma importanti it-twaqif ta' kontroll esterna l-Unjoni Ewropea u l-territorja territorjalità esterna u l-applikazzjoni għal leġislazzjoni Ewropea anki li lin mit-territorju tagħha. Biex bekk id-demokrazija jkollha aktar sinifikat u dan ma jkoprix biss il-konvenzjoni iżda wkoll il-protokolli u l-ftemijiet kollha konsekrati permezz tal-charter fundamentali u aħna bekk ħan ruħna biex na jkun adeżjoni għall istrumenti kollha legali tal-ECHR għal ħarsin tad drittijiet umani, issa dwar l-ICC. Jina xtaqt nesprimi żewġ xerqat. Nixtieq illi l-Unjoni Ewropea tkun vigilanti fil-qasam ta' drittijiet tal-vitmi kif ukoll rappreżentazzjoni legali tagħhom. Jiena nħoss illi dan ifisser li jkun assistenza legali ad hoc kif ukoll ehm, ikonna konsulenza legali minn barra. Kummissjoni aħna naħseb illi rridu nedikaw l-enerġija tagħna biex niżguraw illi l-Istati membri kollha jadattaw liġi internazjonali kriminali Franza ma tagħmel xek jiddispjaċini għal dan il-fatt u jiddispjaċini wkoll l-Istati Uniti wkoll ma ma tiħux azzjoni f'dan l-aspett. Grazzi ħafna l anarevoli Bronz għal żewġ minuti. Uh, Grazie, President. L-Unjoni Ewropea fil-firmar għal din il-Konvenzjoni dwar drittijiet umani hija xi ħaġa li tiġi segwita bil-leġislazzjoni u l-Konvenzjoni tkun parti mill-liġi tal-Ewropa kif ukoll tkun organizzazzjoni oħra, anzi tkun test organizzazzjoni oħra li jkun benchmark għalina u dan ifisser li l-Qorti tal-Lussemburgu se jkollu ġurisdizzjoni biex jinterpreta u jinforza żewġ dokumenti li kompetu kontra xulxin, iċ-ċerta tal-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni tal-Kunsill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 Jiena saqsejt kemm l-espert eh, fil-libe fost l-oħrajn biex naġ jekk ikun hemm jekk ikun hemm konflitt se jiġri jew konflitt bejn żewġ parti tal-istess dokument. Liema dokument jew liema sezzjoni seħu preċedenza jiena għaluli li l-ewwel id-dokument jew sezzjoni jagħti aktar libertà, dan jagħti aktar preċedenza fuq dak li jagħti inqas libertà. U mbagħad saqsejt eh, x'jiġi deċiż jekk ikun hemm żewġ partijiet eh, f'konflitt u t tnejn ikollhom għandhom eh, drittijiet konflingenti. per eżempju, id-dritt li wieħed jipprattika reġjon tiegħu mingħajr offiża kif ukoll id-dritt għal espressjoni, eh, libertà ta' espressjoni għal dak li għandu x'jaqsam wieħed isegwi ċertu reliġjon. Din hija teoretika, bħal per eżempju eh, għandna eżempju reali fil-kas tal-kartuns ta' Danimarka u ovvjament hawnhekk kellna esperti li ma ressaqx opinjoni. Is-silenzju ovvjament instema għal dak kollu li jisma' u jifhem Ovvjament il-libertà ta', ta libertà espressjoni hija importanti u li ma nagħtux din l-espressjoni hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea tagħmel tajjeb. Qed nitkellmu dwar żewġ kategoriji ta' drittijiet, id-dritt politiku l-espressjoni kontra l-prosekuzzjoni mistat minnaħa l-oħra mbagħad għandna dritt li wieħed ma jiġix defis mill-kritika. Li wieħed ma jiġix offis mill-kritika hija meqjusa ħaġa aktar importanti mid-dritt li jkun hemm dibattitu dwar eh, suġġett ta' interess pubbliku irrid ikun hemm restrizzjonijiet fuq dawk illi jinċitaw il-vjolenza. Iżda il-kritika mhijiex qed tadloka għal dan u allura rridu naħarsu lejn il-liġi kriminali. Grazzi. Grazie, la parola. Grazzi, issa l-onorevoli Giannaku għandu żewġ minuti, għandu żewġ minuti għansi. kirja Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishtiq nifraħ li rapporter l-sur Ramon Huregi għal rapport eccellenti u għal kooperazzjoni eccellenti li aħna kenna. U għal kollegi tiegħi minn kumitati differenti għal kooperazzjoni tajba ħafna tagħhom ukoll. Kollegi, bażikament dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal din il-Konvenzjoni Ewropea għad drittijiet eh, tal-bniedem f'kol ġurisdizzjoni tal-orti, Dan kollu jiġi mill-fatt li issa għandna personalità legali ġdida fl-Unjoni Ewropea u dan minħabba tħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. U ħafna persuni qegħdin isaqsu, allura ġala darba aħna adottajna diġà eh, karta ta' drittijiet umani għalfejn isserdu niffirmaw eh, għal dan il-qorti ta' Strasburgu. Dan il-qorti ta' Strasburgu għanda possibilità usa hekk kif għandna minn dawk li għanna fil-karta ta' drittijiet fundamentali din xaġa li semmit mill-Kummissarju Redding kif ukoll mill-Kunsill. U allura dan joħloq kompożizzjoni kemm xejn stramba għal dak li għandu xaqsam il-pajizi kollha li huma membri tal-Unjoni Ewropea u tal-Kunsil tal-Ewropa u il-mistoqsijiet huma jekk dan u se jikkomplika l-affarijiet mod ġenerali. Iżda fir-rapport hawnhekk qed nisħu illi ma jridx ikun hemm azzjonijiet li jkunu interstate jew relatati mal-gvern u allura eh, waħda mis sottomessa l-oħra, kull orti għandha kompetenzi tagħha u s-setat li għandha u allura l-Unjoni Ewropea għandha l-Qorti ta' Lussemburgu. U allura din l-adeżjoni għal ġurisdizzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bnedem huwa pass importanti l qoddim Kif ukoll aħna iffirmajna għal protokolli addizzjonali. U ovvjament dan jippermetti l parlamenti il-Parlament Ewropew illi jiġi involut mod attiv fin negozjati u biex jagħmel kontribut permezz tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa biex huwa jaħtar l-imħallef. Grazzi. Grazzi ħafna issa l honorable Hawit għal minuta u nofs. Grazzi President, jina neħu pjaċir illi jina mexxejt il-delegazzjoni għal-konferenza għal-orti kriminali biex aħna naraw kif ħajkonna ġustizja globali u nġildu u kol il-reati kontra l-umanità u nirrapprezentaw determinazzjoni tagħna għal politika barranija ta' sekurta biex naħdmu biex ikonna ġurisdizzjoni universali tal-qorti billi nintolbu aktar aċċess għal ġustizzja għal vitmi, aħna rridu narfu illi 15 mill-24 pajjiżi madwar id-dinja li kontribwix taw kontribuzzjoni għal finanzjament tal vitmi huma l-istati huma fost istati membri tagħna. Iżda rridu ngħidu wkoll li dan ifisser li 12 istat membru ma tawx din dan il-finanzjament u 14 minn dawn il-pajjiżi tagħna Eh, mandomx punti ta' kuntat u ma wiġbux survey nazzjonali hekk kif għandna fiċ-charter. Ovvjament jurisdizzjoni universali eh, eh, postijiet oħra jfisser li rridu nibdew nagħmlu tal-affarijiet hawnhekk f'darna. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet tal-Gvern ta' Kollezzjoni tal-Renju Unit huwa li jmur għall-konferenza biex ovvjament ikonna din il-ġurisdizzjoni u biex ma jkonniex inklużjoni tal-użu ta' armi ta' proibizzjoni fil- konflitt interni. L-uż ta' forza kontra stat membru kienet ċaġa li ġiet prosukata kontra tribunali ta' Nuremberg u Tokyo wara l-tini gwerra u ma nistax nifhem għalfejn dan ma jintux jintuża wkoll biex ikonna netu azzjoni kontra il-reati tal-gwerra issa u l-użu ta' gas li ta' velenuż jew bullets damdam u ma' legali l limmi frontieri sta' fiħdan il-kontri frontieri għaxa ħaġa oħra. U meta min jagħmel demonstrazzjonijiet f'Gaza jiġu mill-quta, dawn ukoll qegħdin jiġu eh, jiġu mill-quta mix-shrapnel u allura ovvjament huma eh, jagħmlu hekk għax ma jafu li mhuwiex se azzjoni kontrihom. U din hija xi ħaġa ħażina, grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Goran minuta u nofs. Grazzi President. li wieħed jgħaddi deċiżjoni dwar dak minn dawk li jagħmlu reati kontra l-umanità jew reati ta' gwerra dan ifisser li bdejna tweġiba, tweġiba għal vitbi illi eh, kemm il-darba talbu għal ġustizzja qabel il-ħolqien tal-qorti aħna tlabna illi din il-qorti tkun preventiva u ordni internazzjonali biex bekk aħna nituazzjoni kontra mini wetta reati palma kenna reati f'Bosnia, Kambodġa u Darfur, eh, forsi eh, kien ikun aħjar illi aħna namlu prevenzjoni biex eh, bekk hekk kif ir-reati u id-dittatur ma jkollux sigurtà ikun fej ikun. U għalek jiena nishtiq nitlob il-Komissjoni jekk dan l ta' prevenzjoni jiex xi ħaġa li aħna l ħakna Komissjoni tista' tgħidilna jekk intom tħossux illi il-mandat tar-rest illi tressaq mill-qorti kontra Amar el-Bashir u wix parti mill-problema jew parti mill-soluzzjoni. Jien naħseb illi suppost parti mill-soluzzjoni iżda x'inhu ma lezzjonijiet li nistgħu niġdu minn eh, dana kollu minn dan l-esistenzi qasira tal-qorti kummissjoni u dinja l-aħħar mistoqsija tiegħi minħabba dawn il-lezzjonijiet Inti għandkom, intkom għandkom lan illi tipproponu bid-tibdil fil-konferenza ta' Kampala u se jkun hemm xi emendi għal bażi legali tal-qorti. Grazzi. Grazzi, issa naddu l-kelma s-sur Ximanski għal minuta. Signuri, l-adesjoni għad din il-konvenzjoni għal ħarsin ta' dritti umani hija xi ħaġa li timplika li rridu nevitaw ċerti problemi għanna il-kompetizzjoni bejn iż-żewġ rati ta' Strasburgu u l-Orti Ewropea tal-Ġustizzja. Mbagħad għandna r-riżultat ta' żewġ dokumenti, il-Konvenzjoni Ewropea u ċ-Charter ta' Drittijiet Fundamentali. Huwa diffiċli li nispjegaw liċ ċittadini liema orti tkun kompetenti u allura se jkollna eh, konflizzjoni bejn il-ġurisdizzjoni tal-orti u l-bażi legali. U l-adizjoni tal-Unjoni għal din il-konvenzjoni u kol tista' tillimita ir-rispett għal tradizzjoni kostituzzjoni tal-Istati membri illi huma irres u il liġi ġenerali għal dak nixaqsam eh, sata dritt. U allura dan ifisser illi ma rridux biss eh, ninjoraw il-protokoll tal-Trattat tal-Lisbon, incidentament dan kol qiegħed eh, jindika il-drittijiet fil-każijiet tar-Renju Unit u tal-Polonja. Grazzi, naddis għal-kelma l-sur xegedi għal-minuta. President, kollegi, id-dispieċini li għandi minuta biz biex nitkellem fuq suġġett tant importanti, għandi ftit ħin għad-dispozizjoni tijaj, iżda nishtiq najt li l-parti ta' tramontana tal-Ungerija bħalissa tinsab mill-quta minn minn qarar kbar u għalhekk rridu nagħmlu prova ta' solidarjetà u għalhekk malajr kemm jista' jkun rridu li jkun hemm solidarjetà rridu lill parlament Ewropew li f'każ ġen nistgħu nofru anki għajnuna għal-vitmi. ċertu bliet fil-tramuntana tal-Ungerija jinsabu taħt l-ilma, għalhekk nittanmaw li d-destin u Alla jistajajna biex din is-sitwazzjoni tintemm l aktar fis possibbli. X'inhu l-ħsieb tiegħi f'rigward dan ir-rapport? Huwa importanti li nsaħħu l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali iżda l-adeżjoni għall-konvenzjoni mhux ser iżid l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fi għan Fil-fatt, l-istati sovrani s issieħbu għal-konvenzjoni. Aħna għalhekk mhux naqblu ma' din id-deċiżjoni kemm għaliex hija simboliku. Simbolika, qed ngħidu li aħna parti minn imperu kbir. Grazzi l-Onorevoli Kazini għal żewġ minuti. Grazzi, pre Grazzi President, President tal-Kunsill, Kommissarju. Ovvjament din l-adeżjoni hija sinjal li aħna qed nieħdu triq partikolari tal-Unjoni Ewropea li nipromovu niddefendu dritti tal-bniedem dija diġa tinsaf l-istruttura tal-Unjoni Ewropea diġa nafu li kienem l-adeżjoni tal-istati membri differenti għal konvenzjoni tal-Kunsil tal-Europa u anki mill-istqarrija intennija li l-prinċipju ġenerali tal-konvenzjoni kif ukoll dawk tal-kostituzzjonijiet tal-istati membri u messa parti mill-dritt Ewropew mill-liġi Ewropea u din hija xaġa importanti. Iżda issa li nagħmlu liġijiet konkreti din mish ħaġa sempliċi, għalhekk dan rapport għandu lan li ħares l-aspetti istituzzjonali u għalhekk nistgħu naċċettawha. Nixtieq nirringrazzja lill kollega Hawregwi u nirringrazzja l-rapporter li xaħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali approvajna kważi bol-anonimità dan ir-rapport naqblu diġà ma dak li ntqal mill-President tal-Kunsill u anke mill-Kummissarju. La fadal li ftit ħin nixtieq nagħmel suġġeriment fir rigward il-preżenza istituzzjonali tal-membri parlamentari Ewropew fil-Assembleja parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa meta jkun hemm l-Assembleja biex jaħtar il- l-imħalfin jien nixtieq ngħid li hemm il-problema tar-rabta bejn il-popolazzjoni tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea u l-popolazzjonijiet tal- pajjiżi l-oħrajn. Diġà hemm disciplina, sem u rappreżentanza tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Ovvjament il-Kostituzzjoni tajt li ma jistgħux ikunu eh, stat u 18 u forsi l-Unjoni Ewropea tista' twassal għal limitu, l-limit għandu jkun 18 jien nixtieq nissuġġerixxi. U għalhekk irridu naraw x'inhija l-problema u ewlenija, ġifier ir-rabta tal-rati ma' xulxin, irridu nirriflettu fuq dan il-punt iżda wkoll hemm il-problema tal-ruħ tal-Unjoni Ewropea. Aħna għedna li fl-artiklu 2 ta' Trattat ta' Lisbona aħna msejsin fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Irridu niddefendu dawn id-drittijiet tal-bniedem iżda maħniex maqudin fuq dan l-aspett. Għalhekk irridu nirreflettu fuq dan il-kunċett fuq il-limiti u l-sustanza ta' dan ir-rapport. Iżda kull element ta' dan ir-rapport nistgħu nappoġġaw. Grazzi l-rapporter. Grazzi l-Onorevoli Koppa għal minuta u nofs. Signora President, l-Unjoni Ewropea dejjem appoġġat l-ICC u l-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem. Aħna interessati fil-proċess ta' reviżjoni f'Kampala biex niżguraw li dan l-istatut jista' jgħin l-iżvilupp ta' dan il-qorti. Il-komunità internazzjonali titalek tiżgura li jkollna l-ħarsin u t-tisħiħ tal-indipendenza kif ukoll l-effiċenza tal-ICC Fil-qafas ta' l-analiżi dawn kien proposti li tres u mod importanti dawn kienu marbuta mal-reat ta' l-attakki. Dak li rridu għamlu huwa li niċċaraw li aħna nixtiequ nisħu li reati kontra l-umanità irridu jiġu kastigati, irridu jiġu kundannati, irridu sistemi legali ċari u ġustizzja li għandha titressaħ kemm jista' jkun il-membri tal-komunità internazzjonali jridu jiffirmaw ruhom u jkunu parti minn din il-konvenzjoni. Kwalinkwa reati u reati tal-gwerra rridu jiġu kundannati u mhux jeħilsu ħafif. Għalhekk rridu li jkun hemm rikonċiljazzjoni wkoll wara konflitti. Għalhekk nappoġġaw bisħiħ dawn il-proposti u l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall konvenzjoni tal-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u kwalinkwa ħaġa marbuta ma' l-Orti Kriminali Internazzjonali f'Kampala. Grazzi. Naddi l-kelma issa l-Onorevoli Kaczmarek għal minuta u nofs. President, Komissarju, Sinjuri, il-konferenza ta' analizi għal Orti Kriminali Internazzjonali ħatkun opportunità importanti għas-sem tagħna biex niproteġu l-valuri tagħna Iżda jiena naħseb li nemnu il-koll li min jagħmel ir-reati irid jiġi kundannat. U hija xi tajba li l-konferenza ta' analiżi ħasseħ fl-Afrika għaliex hemm numru ta' reati li jridu jiġu mixli għal qorti fil-Kongo, fl-Uganda, f'Sudan u pajjiżi oħrajn fl-Afrika hemm bosta reati u għalhekk irridu nikkundannaw dawn ir-reati sħiħ u neliminaw in-nuqqas ta' kundanni. Ir-rwol tal-ICC huwa ewlieni jekk aħna tassew irridu nagħmlu effett. Niftakru il-massakru li seħ 70 sena ilu. Għalhekk irridu li l-ICC jġixxi bħala deterrent għal dawn ir-reati. Għalhekk nappoġġaw l-ICC fir-rwol tiegħu u rridu morru kontra r-reati tal-gwerra U importanti li l-istati l-oħrajn jissieħbu ma l-istatut ta' Ruma dan għaliex il-kooperazzjoni tagħna u l-koordinazzjoni tagħna huma importanti biex l-ICC jkun jista' jimxi l qoddim L-Istatut ta' Ruma għalhekk irid ikompli jaħdem f'din id-direzzjoni. Grazzi l-Onorevoli Gomez għal minuta. La konferenzja Kampala ten punti importanti. Il-konferenza ta' Kampala għandha punti importanti ħafna fuq l-agenda bħal per eżempju il-kriminalità ta' l-aggressjoni u il-ġenoċidju. Abaxxer irrit jittella il-orti. Il-rejati eh, irridu jitellaw il-orti il-kriminalità tal-gwerra hija inkluża eh, bħala waħda mill-akkużi eh, L-elezzjoni illi saret ma kienieċ eh, imxiet ma standard internazzjonali irrit ikonna għalek eh, ġustizja ċara u ma nistawx naċċettaw kontradizzjonijiet għal Bashir irrit jittella il-qorti u dan ikun sinjal ċaru qawwi biex inżommu dittaturi oħra milli ikunu aggressivi lejn il-popli tagħhom jekk ma noqogħdux attenti inkella ikonna għall-effett oppost. Naddu issa għal l-Onorevoli Makovej għal minuta u nofs, grazzi ħafna. Jiena ħan itkellem dwar l-adeżjoni tal-Unjoni għal dili CHR u ħan itkellem bħala avukata. Nixi nixbet l-attenzjoni tal-rwol tal-orti tal-ġustizja fil-bini tal-adeżjoni tal-Europa mal-konvenzjoni, specialment ir-rekwiziti li jem eh, li l-applikant irrit l-ewwel net jara li hemm id-drittijiet domestiċi u rrid ikun hemm trasposizzjonijiet tal-proċeduri biex bekk il-qorti ta' ġustizja jkun jista' jiddeċidi bħala l-aħħar rimedju domestiku qabel ma l-qorti ta' Strasburgu jis il-każ huwa jien qed insemmi każijiet fejn il-stati membri japplikaw il-liġi tal-Unjoni u mbagħad ikun hemm eh, applikanti individwali. Il-qorti tal-Lussemburgu l-ewwel irti japplika il-konvenzjoni f'dawn il-każijiet u ma ninsawx il-qorti fil- fil-Lussemburgu ilu japplika din il-konvenzjoni għal snin twal. Fil rigward ta' dan ixti infakkar eh, fil-dak eh, eh, l-instab fil-titjiri tal-Bosphorus Airlines il- to that of the convention system. Along with my colleague... Fimkien mal-kollegi tiegħi nilħaq jina nilqa l-adezjoni għal konvenzjoni, pero aħna rridu noqdu attenti għal proċeduri li ħanpoġġu fil-post għax irridu nkunu ċerti li qegħdin niproteġu inħarsu id-drittijiet taċ-ċittadini u nżommu dak li qiegħed jaħdem tajjeb sissa. Grazie, la parola. Tajjeb ħafna? Per un minuto e trenta. Minuta u nofs. Is-sur Rangel. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nenfasizza illi huwa bi pjaċir kbir eh, illi aħna fl-IPP kontenti ħafna, specialment aħna il-Portugiżi fiħdan l-IPP, illi edin naraw li l-proċess adeżjoni beda ġifiri l-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni. aħna u l-pajizi kollha u l-Portugal inħossu li għanna e, nifirmaw din il-konvenzjoni għamilna ekk u koll meta neħejna il-pina tal-mot fil-71. Aħna nasbu li dan huwa vantaġġ jekk e, l-Ewropa e, taċċedi għal din l-ECHR. parlament għandu jimxi għandu jsegwi dan il-proċess b'mod legali u tekniku. Irrid issir monitoraġġ min-naħa tal-Parlament għax id-drittijiet tal-bniedem huma importanti ħafna għall-Parlament u aħna importanti għalihom għalek din importanti ħafna għalina membri tal-parlament eh, bħala ftej eh, bħalissa naftajmiet tanka ma' pajiz li huma barra mill-Unjoni Ewropea għalhekk aħna nħossu illi il-ċittadini illi għet nibatu anzi sinjal tajjeb liċ-ċittadini tagħna dwar dan il-proċess demokratiku. Inizjamo kun il-catch DI e... Nandu issa għal catch DI Sfajer għal minuta. onorevoli eh, membri, rappresentati tal-Konsil u l-Komissjoni. Il-drittijiet fundamentali tal-bnidem madomx eh, biss f'xi stat membru partikolari għalek Eh, memx eh, dilemma dwar eh, din l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għal konvenzjoni huwa pass il qoddim ta' kif nistgħu nifirxu libertajiet tal-ċittadini inżidu mal-valur biex aħna noħolqu Eh, zona fl-Unjoni Ewropea fejn dawn id-drittijiet tal-bnidem huma fuq livell oli, mhux fl-Ewropa biss anke fid-dinja. L-adeżjoni tal-Ewropa fil-Konvenzjoni Eh, ma mhuwiex se jfisser li l-Ewropa eh, kollha se ssir żona sħiħa kbira ta' libertà, xorta ħajkun hemm il-ksur ta' libertajiet, imma huwa importanti li dawn ma jsirux qatt b'mod sistematiku. Irrid ikonna il-proċeduri adattati għal rati tagħna u rwoli li dawn għandhom. Grazzi. Grazzi ngħaddu il-kelma lil Sinjura Zemka. Is-sur Zemka, skużawni. Grazie ħafna tal-li organizzajtu dan il-dibattitu l-lum fuq din il-kustjoni. Għanna niftakru illi sfortunatament fl-Afrika ħafna drabi kien hemm inċidenti ta' ġenoċidju u l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa ma tagħmel xejn, tibqa' passiva. Fortunatament il-qorti internazzjonali dejjem qed jagħmel aktar u aktar xogħol biex iġġieled kontra din it-tip ta' kriminalità. Il-nies għandhom ikunu jaw, il-persuni għandhom ikunu jafu li ma jistawx jagħmlu dawn l-atti ta' kriminalità mingħajr ma jitilgħu il-qorti għalhekk jiena nisieb ma' dawk li jemnu l-Unjoni Ewropea għanda u għanda u fil-fattek tagħmel tappoġġa il-Qorti Internazzjonali Kriminali għana namlu minn kollox biex dan jaħdem mod aktar effiċjenti. Grazzi ħafna il-kellima li jmiss Flash Koba. Grazzi l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea ma' din il-konvenzjoni hija importanti anka minn f'termini simboliċi imma anka għax issaħħaħ l-integrazzjoni barra il-valur simboliku tagħha hemm ukoll il-lat prattiku tagħha, speċjalment fir rigward tal-politika ta' dritti tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea għax bekk itneħħu l-istandardi doppi għax sissa l-Unjoni Ewropea ma kienieċ marbuta eh, legalment li timplementa dawn il-ħafna kustjonijiet. Ovvjament l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea tfisser li kunem ħarsin mhux biss ċittadini Ewropej imma tal-ċittadini kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Jiena kuntenta ħafna li dawn il-klawżoli kollha illi hemm fil-konvenzjoni issa irridu jiġu rispettati u irridu nobduhom. U nistaw nuru l-Unjoni Ewropea bħala uh, uh, unjoni mhux fuq livell ta' stat ma jistawx eh, jitolbu xi modifika jew tibdil illi ma jkunx jagħmel sens Grazzi ħafna naddu issa għal kellim li jmiss. Grazzi, President, kollegi. Ilu kważi s-sena issa li membru ta' dan il-parlamentu għalek edha nidra eh, dak li huwa diffiċli wieħed jidra li kull dibattitu jimxi mal-istess proċedura kważi 300 membri u ħafna drabi eh, hawnhekk preżenti jkun hawn biss 30 persuna f'kwalinkwa eh, punt tal-ġurnata. Xi minna illi ma jsegwux eh, il-votazzjoni. dawn ħafna drabi meta meta jafu kol il-meta ħafna ġabin nistaqsu li xaġa l-Komissjoni mux dejjem nieħdu risposta nixti jina issa għalek specifikament li inti tatini risposta. Xinuwa il-valur mizjut illi l-Unjoni Ewropea taċċedi għal din uh, il-konvenzjoni minħab meta wieħed iqis li kull pajjiż diġà fl-Unjoni Ewropea issieħeb fiha x'inhu l-valur miżjud um, fir-rigward tal-protezzjoni tal-ħarsin tal-drittijiet tal-bniedem. Ħajkun hemm xi żviluppi eh, nispera li jkun hemm eċċessjoni għal regola u inti tagħtini risposta onesta u ċara. Grazzi ħafna. Atera għal minuta. Grazzi kollegi l-adezjoni għal l-listi HR hija pass essenzjali eh, għall-Ewropa. Din importanti ħafna biex in saħħu id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Eh, fil-27 pajjiż u anka barra 27 pajjiż għalek din hija opportunità illi aħna ma nix nitilfu inna nistennu din l-opportunità il-ġurisprudenza tal-żewġ tiqrati sissa eh, tiġa kienet qed ħares lejn din in-naħa qed toħloq il-bażi li aħna nilħu dan il-punt li wasanna fih issa isna wasanna fejn kena naslu għandna l-opportunità għaċ-ċittadini kollha Ewropej biex dawn issa jistaw ħarsu lejn il-qorti ta' Strasburgu, istituzzjoni oħra Ewropea kif ukoll eh, il-fat illi għanna l-garanzija tal-autonomija kif hawn fir-rapport nixtieq nifraħa il-kollega tar-rapport u eh, anka kont kontenta ħafna illi jiena eh, rajt kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Grazzi Mendes De Vigo nasib jitkellem. Eh, żewġ punti ta' kjarifika l-ONET hekk tħarsu lejn l-artikli tal-charter dawn huma l-istess bħal tal-konvenzjoni. L-artiklu 52 53 jgħidu l-istess ħaġa. Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Strasburgu hija waħda supernazzjonali għalhekk jekk xi ħadd irid imur il-qorti hemmhekk eh, dwar deċiżjoni tal-Unjoni, id-dawri rridu jmorru bil-fors u dim il-qorti ta' Strasburgu. E, e, ġifiri mux qed nitkellmu hawnhekk dwar li nivutaw kontra. Aqraw ir-rapport għax ir-rapport juri kollox ċar b'mod ċar, grazzi ħafna dan id-dibattitu issa spiċċa naddi eh, il-mikrofon il Lopez Garrido, il-segretar tal-Istat. Grazie ħafna, Sina President, l-ewwel punt dwar il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem li xi nifraħ lil rapporter u lil kummissarju għal mod ta' kif malajr għamlu dan l-abbozz tal-negozjat. Nixtieq eh, nilqa dak li qal sur l-Onorevoli Membru Daf li qal b'mod ċar illi il-gvern fil-Renju Unit, ġifiri il-konservativi u liberali f'dal kas, qed isegwi il-linja eh, tal-din il-firma tal-Unjoni għal-konvenzjoni kif hemm taħt il-Lisbona. il lisbona Hemm ukoll oħrajn, però kien hemm ħaddieħor li huwa wkoll mir-Renju Unit li qal kompletament il-kontra ta' dak li qal l-Onorevoli Ġafa. Smajna u kol dak li għalet il-Sinjura Sinclair u Molvaj illi għalu b'moċar għal fejn għanna niffermaw din il-Konvenzjoni ta' Ġriġi tal-Bnedem bħala Unjoni Ewropea. Jekk l-istati membri tiġa huma membri ta' din il-Konvenzjoni. Imma l-istati membri it xow uh, ftit mill-kompetenzi u l-poteri tagħhom lill-Unjoni Ewropea daw l-istati membri mhumiex qegħdin jeżerċitaw dawn il-prerogattivi l-Unjoni Ewropea eh, tista' tikser per eżempju il-konvenzjoni ta' drittijiet eh, tal-bniedem eh, sakemm wieħed ma jaħsibx illi eh, din il-ħaġa ma tistax isseħħem l istati membri iffirmaw u l-Unjoni Ewropea għalhekk ukoll biex ikollha ħarsien sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa kollha trid tagħmel l-istess ħaġa. smajna e, e, ħafna e, persuni jesprimu ruħom b'mod xettiku edin jgħidu li mandux ikun hemm kontroll supernazzjonali. Din hija xi ħaġa kontradittorja. Um, Issa, għaw min qed jitkellem dwar il-burokrazija, mbagħad hawn min qed jgħid li ma nistawx, aħna nimonitoraw dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet u dan huwa diskors kontradittorju. Għalhekk eh, għandna niffermaw din il-konvenzjoni kemm jista' jkun malajr Eh, jiena l kontent ħafna bil-mod veloċi ta' kif eh, tniżlu il-punti importanti. il konsell eh, ħoss li stess ħaġa nafu għanna qoddimna issa il-kriterji Issa, il-Qorti Internazzjonali Kriminali Eh, konferenza ta' revizjoni, din okkażjoni ta' fejn il-President tal-Konsil jina qed eh, nitkellem eh, fisimhom ħajkun preżenti u ħajistabilixxi u jafferma li l-Istati membri jridu jikkoperaw mal qorti kriminali internazzjonali. L-Istati membri fuq livell komplementarju pala prinċipju bażiku U aħna rridu il-koll nżommu miegħu dan huwa wieħed waħda mill-anijiet tal-konferenza huwa li nintroduċu din il-kriminalità tal-aggressjoni. U l-istatut ta' Ruma E, e, Dan ifisser li hemm seba' snin ċans li wieħed itella qudiem il-qorti persuni li jkunu għamlu kriminalitajiet waqt il-gwerra u anka il-beħ tal-armi f'żoni ta' konflitt bħala kriminalità malbuta mal-gwerra, war crime. Aħna napoġġaw din u napoġġaw il-qorti u ħankunat nevalwaw dak li qegħdin jagħmlu ħafna mill-membri parlamentari ħajkunu hemmhekk fil-konferenza ta' Kampala biex jipparteċipaw fid-dibattitu. Din hija konferenza li hija sinifikanti ħafna tibat messaġġ eh, ċar politiku u simboliku u anka eh, messaġġ ġuridiku legali ħajkun hemm tekst involuta u ħajkun hemm eh, l-affarijiet imniżlin bil-miktub u għalhekk importanti li kena din id-diskussjoni hawnhekk biex nistabbilix x'nu ma l-valuri komuni u nixtieq infakkarkom illi meta qed nitkellmu dwar dan il-qorti qegħdin nitkellmu eh, dwar eh, persuni li soffrow minn atroċitajiet u huma jħarsu lejn dan l-istatut ta' Ruma u ehm, qed nitkellmu dwar li niġġieldu kontra persuni li Eh, ma jittelaw qatt il-qorti. Grazzi ħafna. il kommissarju Reding. Grazzi, Signora Reding, il-Kummissarju Reding. Grazzi, President. Iċ-Charter ta' Drittijiet Fundamentali u l konvenzjoni fuq id-Drittijiet tal-Bniedem huma dokumenti importanti ħafna, straordinarju, ma l-bażi tal-valuri li fuqhom aħna bnejna s-soċjetà tagħna u l-Unjoni Ewropea tagħna. U jiena naħseb li tant huma importanti u importanti storikament li nippermettu li u polemika tal-partiti, bejn il-partiti. Jena jkolli najt li jena kbrija ħafna li f'dan il-periodu f'rigward tal-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna nistgħu nibqgħu mixjin il qudiem u impoġġu fil-prattika ċarta ta' drittijiet tal-fundamentali u wkoll nimxu skont il-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Meta nisma' dak li il-rapporter ta'kom is-Sur Diego Lopez Garrido u il-rapporters l-oħra is-Sur Christian Dambreda u is-Sinjura Kinga Dal qalu fismek f'dan il-Parlament jiena naf li inti kol konxju ta' rwol storiku li issa għandna fidejna. Il-valur midjud ta' daġi ġi tajjeb ħafna f'dawn it-testi f'daw id-dokumenti wkoll fil-kontributi ta' ħafna mill-membri. L-istati membri kollha firmaw il-konvenzjoni u wkoll kif għadu kemm qal il-Ministru trasferixxew ċertu kompetenzi lill-Unjoni Ewropea u għaldaqstant huwa normali li l-Unjoni Ewropea meta taġixxi bħala l-Unjoni Ewropea tkun soġġetta l-istess kontroll estern bħal orti ta' drittijiet eh, tal-bniedem bl-istess mod kif huma l-istati membri. Eżempju, jista' jkun hemm deċiżjoni minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea kontra pereżempju xi eh, kumpanija xi industrija fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni li tista' tiġi eh, meħuda u dim il-qorti ġewwa Strasburg. Din hija xi ħaġa li tista' tkun diffiċli ssir illum. Għalla istanza li jkun hemm ħafna eżempji konkreti li diġà semmejna. Eżempji partikolari li ser jgħinu liċ ċittadini għaliex issa huma ser ikollhom garanzija doppja. Il-Qorti Ewropea ġewwa Lussemburgu ser tiġġudika skont iċ ċarter ta' Drittijiet Fundamentali li huwa vinkolanti għall-Istati Membri kollha. U dan għandna nagħmluh ċar. U ma nistax nifhem kif ċaħat li għandu mandat ġie elett miċ-ċittadini jista' jiddubita dwar id-drittijiet ta' dawn ta' ċittadini. ċittadini għandhom koll għandu jkollhom id-drittijiet kollha possibbli. Id-doppju tal-li għandhom anzi. Din hija l-Ewropa, din hija dan huwa l-wol tal-Unjoni Ewropea li tħossib id-drittijiet ta' ċittadini tagħha u jina gburija li din il-Kamra edha tiġġiela ta' drittijiet ta' ċittadini. Dawn huma drittijiet li permezz tagħhom iċ-ċittadini jistgħu jindunaw li jistgħu morru l-qorti u bekk id-drittijiet tagħhom ikunu jistgħu jittieħdu bis-serjetà ħafna il-kwistjoni dwar jekk issa ħniex inkunu parti mill-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem din mhijiex kwistjoni, ma dix kwistjoni, għaliex artiklu artiklu 6 ta' trattat jobbliga l-Unjoni Ewropea biex e, jisegwi il-Konvenzjoni ta' ġittijiet tal-bniedem. Għanna nkun nafu wkoll li dan ser jieħu il-dritt tal-Istati membri sakemm ma jkunx qed eh, titaħal fin-nofs il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-konvenzjoni għal daqstan ser tibqa' eżattament l-istess kif inhi bħalissa u ser ikun hemm garanziji supplementari fir-rigward tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, hemm il -kwistjoni tal konflitt ta' liġijiet u din għandha tiġi analizzata u qiegħda tiġi analizzata għal daqstant nirringrazzja lill rapporter li ħa ħsieb din il-kwistjoni. Aħna rridu naraw li dawn il-konflitti ah, ikunu mill-inqas possibbli għaliex il-konvenzjoni hija parti minn norma u l qorti Ewropea Sa ġewwa Lussemburgu tieħu dan in-konsiderazzjoni diġà llum. Il-Kummissjoni tistenna li il-liġijiet fil lussemburgu u Strasburg jinaqdu u jiżviluppaw fis-snin li ġejjin. Issa dwar kwistjonijiet iktar speċifiċi, Signor President, ovvjament dwar kwistjonijiet ta' l-tikazzjoni din mhijiex kwistjoni tal-qorti ta' drittijiet tal-bnidem jew inkella l-qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Din hija kwistjoni bħalissa tas-sistema tar-Renju Unit tal-litigazzjoni. Diġà diskutejna mal-Gvern tar-Renju Unit biex bekk huma jirrevedu din is-sistema tal-litigazzjoni li f'ċertu każijiet fir rigward tal-libertà tal-istampa pereżempju tista' tkun ta' ħsara kbira. Il-Parlament Ewropew sissa taħt it-tmexxija tar-rapporters tiegħu għamel xogħol tajjeb ħafna u jiena nistenna li l-Parlament jibqa għaddej b'dan it-tip ta' proċess, proċess li ovvjament ser ikun wieħed diffiċli u twil fejn aħna rridu insolvu l-problemi tekniċi u problemi tekniċi jistaw ikunu uh, problemi politiċi u kol. Għandaqstant jena għed norbot fuq il-parlament biex inkompli assistina f'dan ix-xogħol farm diffiċli. Fir-rigward ta' relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlament tal-Kunsill tal-Ewropa nħalli dan fidejn il-Parlament. Jekk intom għadkom bżon ta' xi għajnuna jiena ser nejnkom iva, però hija l-awtonomija tal-membri parlamentari li jippruvaw issibu soluzzjoni ma naħsibx li din ser tkun daqsik diffiċli. President, fir rigward tal-ICC, dan il-Parlament irċieva il Kutur, u l-President tal-Orti u jiena naħseb li dan kien sinjal b'saħħtu ħafna politikament minn naħa tal-Parlament Ewropew li l-Parlament tieħu bis-serjetà ħafna il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss ġewwa l-Ewropa iżda wkoll barra mill-Ewropa. U aħna wkoll nemnu li l-konferenza ta' Kambala hija waħda importanti ħafna internazzjonalment li timmira eh, il-kwistjoni ta' ġustizzja internazzjonali u għandna norbtu fuq din il-konferenza u koll jina nitlop l-parlament għaliex naf li l-membri parlamentari ser jkunu prezenti jemmek u ser jitkelmu għad din il-konferenza ġewa kampana. Nafu li l-Unjoni Ewropea kella rwol importanti ħafna u se tibqa' jkollha rwol importanti ħafna fir-rigward ta' riżultati tal-konferenza u tintegrom fil-politika tagħha dwar ġustizzja internazzjonali u fir-rigward tal-assistenza lil pajjiżi terzi wkoll fil-negozjati kollha li ser isiru fix-xhur li ġejjin u fis-snin li ġejjin. Mod partikolari għandna se nkomplu nappoġġaw li jkun hemm Eh, national Capacity Building biex nkomplu nsaħħu ġurisdizzjonijiet nazzjonali biex b'hekk dawn ikunu jistgħu jagħmlu investigazzjonijiet kredibbli u effettivi fir-rigward tal-kriminalitajiet eh, statuti tagħhom. Issa, il-politiċi kollha f'dan ir-rigward jibqgħu l-istess u mhux qegħdin jonqsu, però issa għandna għodda ġdida. U din l-għodda ġdida hija trattat ta' Lisbona li tagħtina kapaċità ġdida biex inkunu iktar konsistenti u iktar effettivi fl-appoġġ tagħna lejn il-qorti. U b'konformità mal-inkoraġġament min-naħa tal-Parlament li kif espress fir riżoluzzjoni wkoll waqt id-dibattitu, rappreżentant li Viċi President u s-servizzi tagħha ser ikomplu jipromuovu azzjoni eh, tul eh, universali għat-trattat eh, ta' Ruma. President, kien hemm żewġ domandi speċifiċi li jiena nixtieq nirrispondi fil-qosor ħafna. L-ewwel kienet dwar mandat ta' arrest kontra President al-Bashir jekk din jiex parti mis-soluzzjoni jew parti mill-problema, il-Kummissjoni qed tqis din il-kwestjoni bħala parti minn soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien għaliex din dan il-mandat ta' arrest juri l-istabiliment tal-Qorti tal-Ġustizzja saret waħda importanti ħafna u minnu din il-persuna anka jekk din il-persuna hija kap ta' stat u anka jekk dawn il-mandati ta' arrest jista' jkun ma jiddaħlux ma jiġux enforzati immedjatament, da ma jfissirx li ser jisparixxu għaliex l-ICC hija qorti permanenti. Għal daqstant nista' nassigurawkom li l-Unjoni Ewropea ser tibqa' titlob lis sudan biex tikkoopera bisħieħ mal-qorti. Il-kwistjoni Id-domanda dwar jekk il-Kommissjoni ser tippreżenta amendi fil-qatta Kambala, ir-risposta hija le għaliex l-Unjoni Ewropea mhijiex membru ma fil-fat li stati membri li ser eh, prezentaw l-emendi. Iżda il-Kommissjoni ser ikolla parti fl-stock taking tal-emendi u aħna t-norblu fuq il-Presidenza Spanjola biex tmexxi l-Istati tal-Unjoni Ewropea u bekk ikunem vuċi li tamel differenza waqt din il-konferenza. Grazzi l-Kommissarju. Issa naddu il-kelma l-rapporter għal żewġ minuti. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li tkellmu waqt id-dibattitu għaliex pratikament kulħadd mod animu appoġġa dawn l-idejat il-propostat, hu li ser li votaw fuq għada. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura Redding ukoll għall-opportunità li taħtna biex inkomplu naħdmu fl-imkiena li ġaħna qed niffaċċjaw negozjati komplessi ħafna u naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jkun involut ħafna f'dawn in-negozjati xi punti punti ta' kjarifikazzjoni din mhijiex da' eh, dan mhux qatt simboliku membri. Hemm valur legali hemm min qed isaqsi xinu l-punt. Eżempju, jekk ukollkom pereżempju konkur ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dan eh, jiddiskrimina kontra l-Ungeriżi għal eh, avukati Ungeriżi per jiddiskriminaw kontrihom kontri ser jagħmlu dawn dawn jistgħu morru fil-qorti u biex jagħmlu xaġa dwar dan huma fil-fatt jistgħu jieħdu l-qorti imorru fil-qorti u jippreżentaw il-każ tagħhom li jkunu ġew diskriminati kontra. Għal dan hemm qorti jom għandhom opportunità eh, biex eh, opportunità biex l-ekwaljanza tiġi rispettata. stand li miex eh, biss, għandmalix bis valur legali, za u kol biħed eh, simboliku. Membri għallu li jridu l-negozjati mux bis eh, għadħul fi konvenzjoni iżda wkoll biex nkunu nistgħu nagħtu daqqa tajnejn il-protokoll varju tal-Unjoni Europea li t tittiżinja għal dawn l-aħħar ftit snin u wkoll jirreferi għal uħud mid-drittijiet li ġew rikonoxxuti, drittijiet fundamentali, eżempju, ecc. U wkoll il-Parlament Ewropew qed jitlob li aħna ikonna tħul għal istituzzjonijiet tal-Konvenzjoni l-Konsil tal-Ewropa għaliex dan ovvjament Se jiggarantixxi rikonoxximent ta' prinċipju universali ta' drittijiet tal-bniedem u wkoll tal-konvenzjoni